Señor presidente. Se reanuda la sesión. Nerġaw nibdew bis-seduta tagħna intom għandkom quddiemkom il-minuti tal-seduta tal-biraħ. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikkummenta dwarhom jekk le Nistaw najdu illi dawn il-minuti huma adottati u ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dikjarazzjoni tal-Viċi President